għal-mistoqsijiet ta'kom u bħala l-Komissjoni aħna l-nukkaġa nistaw namlu hija li nosottolinejaw kemm aħna naqsmu dan tħassib ta'kom f'dawn setturi. Grazie. Erba riżoluzzjonijiet ġew preżentati mill-Grupp Liberali, mill-Ħodor, mill-Grupp GUE NGL e u mill-SD tal-Parlament Ewropew. Il-vot se jisir fil-11 nofsada fil-ħodu. Bekna l l-dibattitu fuq dan is suġġett fuq l-agenda u issa naddu għall-aħar punt fuq l-agenda tal-lum li huma diskorsi ta' minuta. Il-regola 150 fuq ta' regoli ta' proċedura tagħna l-ewwel kellim u għasur skira kakis. Jiena nixtieq nibda billi nitkellem fuq l-Eġittu. Aħna se jkollna nimmobilizzaw is-servizz ta' azzjoni esterna biex nappoġġaw eh, l-soċjetà ċivili fil-Eġittu u drittijiet tal-minoranzi. Hemm bżonn ukoll nipproteġu l-patriarka fl-Alessandria, fl-Alessandra. fl alessandria fl ixandra fl Nixtieq ukoll ngħid xi ħaġa fuq uh, argument ieħor fuq il-kriżi tal-iskar tagħna regoli stretti imma f'ċerti stati membri għandna proċeduri ta' ksur għaddejjin, hemm ħafna interessi, eh, ħafna eh, nies edin jiproteġġu dak li qed jiġri f'pajjiżna, bżonn li jkollna miżuri iktar, hemm bżonn ikun hemm iktar protezzjoni tal-ambjent u rridu niżguraw li l-Istati membri eh, jinfurzaw eh, dawn il-liġijiet f'pajjiżhom. Il-kellim il-kellim li jmiss. Nixtieq nitkellem fuq is-sitwazzjoni fir-Rumanija kif il-drittijiet fondamentali bażiċi tiġu abbużati. E, persuna ġita arrestata et juruna bħalissa illi fil rumanija il-setat et jiġu użati b'mod mux demokratiku. Emno noqqas rispetta ċittadini dawn il mizuri tal-gvern et jiżguraw illi et e, e, iġelu n nis jinżlu fit toro biex jamlu dimostrazzjonijiet l-abużi tal-gvern, per eżempju 10 miljoni ta' euro ġew minn fuq eh, fuq l-armi biex jamlu repressjoni tan nies Aħna kellna dittatorjat fl romania Jekk ma jsirux miżuri, jekk ma jkunx hemm sanzjonijiet, aħna dejjem nilmentaw fuq l-abbuż politiku. L-Unjoni Ewropea dejjem imħasba fuq l-ġittu u però għandha bżonn tħares anke li demokrazija f'pajjiż eh, fl-Unjoni Ewropea. Sur Kazakis. Grazzi, President. Kollegi, il-problema tal-produtturi ta' tabak fil-Bulgarija Eh, joħloq tensjonijiet f'ċerti reġunijiet tal-pajis. U hemm protesti tal-massa iktar minn 10,000 ruħ ħadu sem f'din il-protesta. Dan kollu huwa marbut mal-sospensjoni ta' sussidi ta' statali għal produzzjoni ta' tabak. 17 il-stat membru jiproduċu e tabak imma e kolla minnom, kolla huma, kolla daw għandhom sussidi statali, pero fil-Bulgarija dan mhuwiex possibbli. Għajnuna ta' 76 miljun ta' euro programmata għal produtturi e sussidi ġew allokati, però ma waslux fidejn il-produtturi. U dinja ħaġa perikoluża, grazzi. Kelim li miss. jider illi l-lum intlaħa tajim fuq l-istqarrija tal-President Buzek fuq dak li għandu xieqsam mal-arfin tal-ġenoċidju tal-Roma, popolazzjoni Roma fl-tini gwerra dinjija. Il-popolazzjoni Roma hija minoranza li batew l-ikbar repressjoni Però fl-2008 kien hemm rapport fuq il-politika fuq il-futur tal-politika tar-Roma fl-Unjoni Ewropea u jiena kont għamilt mistoqsija fuq dan il-punt. Għax miex ħaġa ġustifikata illi id-dispożizzjonijiet il-kontenuti għawnek ma ġewx rispettati irridu nizguraw li sal-2000 sa' Deċembru tal-2010 il-Kummissjoni ħadet impenn li tiżgura li sal-2010 dawn l-affarijiet jiġu imwet ma dan ma sarx. Il-kelem li miss. Is-sur ċopo forsi l pronunċa tal-President ma kienieċ ċara. Grazzi. Jiena tkellimt drabi oħra waqt id-dibattiti tal-Parlament fuq il-bżonn li nilimitaw l-emissjonijiet tal-gas serra din hija appoġġata mill-Parlament u mill-Kummissjoni, però nixtieġbet l-attenzjoni fuq il-fatt illi hemm konsegwenzi sinifikattivi fuq eh, ħafna uh, industriji. U dana qed e wasal għal rilokazzjoni ta' pajjiżi ta', ta fabbriki f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Dawn il- kummenti mhux qed jiġu konsiderati mill-Kummissjoni Ewropea. U qed jgħidulna wkoll li fabrika oħra mill-Ġerman tal-Ġermaniża u oħra Pollakka qegħdin jipprogrammaw illi jagħmlu rilokazzjoni fil- uh, l-Unjoni Sovjetika, l-ex Unjoni Sovjetika anki fis-Amerika l tisfel, il-Kommissjoni għanda tieħu azzjoni għax manda l-ibda viżjoni fuq dan il-problema. Grazzi, kelli ma nimis. Għal minuta. Grazzi, President. Jena nixtieq nesprimi kif wet fil-agorata ċittadini li l-Parlament eh, organizzajna agora l ġimali li għaddit u jena wet li sen nitkellem fuq il-protesta assoċjazzjoni ta' ċittadini li biex jitkellmu fuq l-inegoljanza soċjal eh, eh, għada faqar minkej għal-fat li l-2010 kienet il-sena ta' ġlida kontra l-faqar. Il-Parlament Ewropew et jiprova jaddi il rabbja ta' dawn il-assoċjazzjonijiet li ġildu kontra l-faqar u dawn il- assoċjazzjoniet qed jippruvaw jgħidu illi il-kriżi finanzjarja qed iwaslu għal estensjoni tal-faqar u eżempju ieħor eh, skandalus tal- faqar hija kwistjoni oħra tal-Unjoni Ewropea. Imma l-Parlament imżonja jagħmel xi ħaġa għax twaqqaf gruppu biex grupp biex jistudjaw l-impatt fuq is-settur soċjali u l fuq proposti fuq il-tul minimu. Il-President qed jitlob biex nirrispettaw regola ta' minuta. Għanna għanna ġenda twila u miex ħaġa ġentili għal kollegi li jitkelmu għaraj. Kristur Marinescu, grazzi President. Il-grupp Cheval l-evaluazzjoni ta' Schengen adottaw eh, regolament. Però il-Kunsill ma jridx jagħti aċċess lill parlament għal dan ir-rapport. Il membri tal-Parlament ma jistawx jivvutaw jekk ma jaqrawx rapport. Ir-Romanija wkoll ta talbet biex id-dokumenti jaslunna. Għadna nistennew id-deċizjoni. ir romania għanda dritt il-dokumenti kollha jkunu disponibbli għal Parlament Ewropew mm, meta l-pajjiżi jidħlu fi Schengen. Dan huwa l-uniku mod li l-Parlament jista' jieħu deċiżjoni għax inkella ma jkunx qiegħed jimxi skont trattati. Dan mhux approċċ Ewropew għax inkella dan ma jistax eh, eh, jkun skont kriteri. Il-Rumanija qiegħda tfittex protezzjoni, estensjoni tal-protezzjoni tal-protezzjoni frontieri esterni u għanna bżon ta' indikazzjonijiet u data fuq dan il-problema. Ikkellim li mis, nishti najt li demokrazija fir romanija għatma kella da' sek pressjoni għaskem kella f'dawn laħar 20 sena. Aħna deġa tkellimna fuq il-President tal-Kamra tad-Deputati illi falsifika eh, vot fuq il-pensjonijiet. Il-Konstantin Nikolescu il-President tal kunsil et juri għal darboħra li il-metodi użati mill-Gvern et eh, kasbar id-drittijiet fondamentali ċadini. il mizuri kollha adottati mill-gvern juru illi il-Partit Demokratiku Liberali u qed jimxi kontra il-poplu. Ma nistawx nippermettu illi membru tal-Unjoni Ewropea iġi proħu mux demokratikament u juża l-istruzzjonijiet pubbliċi biex jagħmel vendetta personali. Irridu niddefendu l-drittijiet, l-libertajiet u d-demokrazija tagħna fl-imkien. Grazie. Grazie. Il-Sinjora Harkin, President, jina mill-Irlanda u qed nitlob l-Unjoni Ewropea biex tkun ġusta mal situazzjoni impossibli finanzjarja fl-Irlanda. Għanna responsabli għal ħafna fallimenti, però mhux kollu tortana. Ħafna investimenti minn pajjiżi oħra ġew fil-banek Irlandiżi. U bħalissa e, e, ċittadini e, qed inħalsu interessi għoljien u qed inħalsu taxxi għoljien. Imħabba dan hemm pjanta austerità ta' erba' snin U dan ma jistax jisir, għax il għat qed jikber. E, il-negozji qegħdin ifallu u għal raba sena konsekutiva anki il-GNP tnaqqas u 132 biljun e, e, ta' euro Eh, inataw l banek u kienem iktar minn 100 miljon li sparew, sparixxew mill-banek tana. Situazzjoni hija insostenibli. U kif għal President Barroso mżon ta' li kunem azzjoni, azzjoni serja. Il-kellim li mis. President, il-ġimma li għaddit fil-Irlanda ta' fuq, terroristi poġġew bom, bombi fil ċerta zona ta' Belfast. U uh, nirringrazzjaw l-Alla li aħna qed nitkellmu maħniex mejtin illum. Il-forzi ta' sekurità ħadu situazzjoni fidejhom. Dina kienet l-aħħar f'attentati biex joqtlu impiegati ta' servizz ta' polizija. Eh, però dawn il-aħbarijiet mhumiex fil-Renju Unitu laqas fl-Ewropa, però dawn għandhom ifakruna illi waqt li qed nagħmlu progress kbir biex nimxu l qoddim fl-Irlanda ta' Tramuntana, hemm min qed jiżomna lura. Eh, qabel il-miliet il-President Barroso tkellem mal-First Minister Sir Robinson u tkellem fuq l-impen għal task force ta' Barroso. Jina nilqa dan ix-xogħol u anki il xogħol li qed isir anki f'din il-awla fuq dak li għandu x'jaqsam mal-finanzjamenti għal paċi. Grazzi. Il-kellim li miss. Kien hemm kommenti ta' insoddisfazzjoni negattiva fuq il-presidenza Ungheriza. Dawn il-kommenti negativi, kritiċi, kienu, ma kienux kontra il-programm tal-presidenza. E, kienem e, kommenti fuq fu il-liġi tal-medja. U l-Komissjoni diġa batet il-kommenti taħħa u l-Gvern e, Ungeris diġa offra disponibilità biex ibiddel din il-liġi. Ma nistax nifhem għaliex ma kienx hemm l-istess il-menti fuq il-liġi tal-lingwa slovakka li għada fisseħ u hemm multa għal dawk in-nies li jitkellmu bil-leħen tagħhom. E, dawk in-nies li kienu kollha mħasbin fuq il-liġi tal-medja għax ma għalmentawx meta kien hemm din il-kwistjoni anki tal-dritti tal-bniedem fil-Ungerija. Hemm ukoll eh, Eh, il-kwestjoni ta' tapit li għat li ġi mpoġġi fil-Kunsill. Dan huwa tapit ta' iktar minn 260 sena. <coughs> Il-kellim li mis. Il-ġurnata tal-epilessija il sena d-dieħla hemm 6 miljuni ta' epilettiċi fl-Unjoni Ewropea 39.000 persuna u hemm ħafna fl-Iskozja. 19 1900 persuna jiexu b'din il-marda u anki n-nis li jiexu madwarhom eh, mħazbin. Um <clears throat> hemm kampanja ta' kuxenza fuq l-epilessija u rridu namlu djanjużi iktar xirqa u anki l-immunologi li għandhom eh, speċjalità fil- Eh, epilessija. Jiena eh, nħedġex li kollegi li jiġu għal din il-kampanja li se sir fl-Iskozja. Eh, li se jkunu prezenti anki fil-Parlament ta' Brussel. Grazie. Issa sur ċegedi. Grazie, President. Grazie Hafna nishtiq nitkellem fuq is fuq fu il kasta ta' C-Case. Il-President ta' Rumanija ma jappoġġax l-indipendenza sikas nishtiq Nixtieq niċċara illi dawn in-nies għandhom dritt għal autodeterminazzjoni territoriali u għandhom dritt li kollom indipendenza jenishti nfakkar il-kulħat li L-autodeterminazzjoni hija obbligu accettat internazzjonalment u dritt. L-Unjoni Ewropea tajtu kolli li ċerti minoranzi għandhom dritt ikollhom eh, l-autonomija u ħrajn m'għandhomx. Per eżempju, il-Baski għandhom imma sika le. Però jekk wieħed jekk intkom ma tappoġġawx l-autonomija ta' sikas mintkomx verament Ewropej. Sur Kelly. Grazzi, President. Nishti najt. Illi. Il-libertà hija waħda mill-għanijiet tal-Unjoni Ewropea tal-vjaġġar tal-xogħol. ta' Però m'hemmx għarfien reċiproku ta' kwalifiki kien hemm Eh, tabib li taljan eh, da miktar minn sena biex ikollu l-arfin biex ikun jista' jaħdem fl-Irlanda. Għaddi ma tamilx sens. Eh, għax suppost għanna l-UPMC li huwa model tajjeb, specialment jekk iridu għanna niprovdu l-e-health għal dawn is-servizzi hemm bżonn li jkun hemm l-arfin reċipliku tal-kwalifiki. Grazzi. Is-Sur Tanawsescu. President, eh, kollegi. La busta seta li rajna ħafna drabi minnaħa tal-gvern tal-Rumanija juri li dan il-pajis parissa diħer fil-periodu mudlam tal-istoria tiegħu. Anke jekk għandna kostituzzjoni u minkejja dawn l-artikoli qed jiġu miksurin, fit-teorija is-seta hija separata Il-President qed jabuza eh, seta tiegħu kuljum, irid jeqret l oppozizjoni irrit jonħo l-oppożizzjoni kollha bħala President tal-Gvern u irrit jala kull alternativi għal-gvern tiegħu ma nistawx nibqgħu indifferenti għal dak li qed jiġri fir-Rumanija. Ma nistawx ikun għaw hawnhekk u l-istati membri laqqas ma jistgħu jibqgħu indifferenti. Irridu ngħidu b'mod ċar x'qed jiġri fir-Rumanija u ma nistawx e, jingannawna l-ispiegazzjoni ta' dawk li huma fil-gvern fir-Rumanija. Il-fatti jitkellmu għal-jom. Essur sur Ivanescu. Grazie, President. Jena nishtiq nfakkar li Sur Buzek fuq l-evoluzzjoni tal-demokrazija fir rumanija Il-President zar il-Rumanija appoġġa il-gvern ġdid u nixtieq ngħid il-President li l-Parlament fir rumanija m'għandha l-ebda seta. Il-liġijiet kollha qegħdin jiġu approvati mill-gvern rumen għax laqas il-gvern m'għandu seta għax il-President jaħtar il-Ministri u jħabbar anki illi ċerti miżuri importanti għandhom jittieħdu fil-pajjiż. Il-partiti ħatja e, jispeċċaw il-ħabsa 30 ġurnata u mbagħad jilliberawhom fuq pretest is-sur Buzek għandu jadotta fit pożizzjoni uffiċjali fuq dan u għandna bżonn ta' komunikat stampa mill-President Buzek fuq din il-kwistjoni il kollim li mis. Grazzi, President. Sur Mirski, għalix taħsbu li l-Parlament Ewropew jadotta rezoluzzjonijiet? Iva, mm, biex jiġu implementati. Però eh, jider illi il-gvern rumen mux se jadotta il-rezoluzzjoni ġadottata fl-2004 il-Latvija. Eh, Il-Latvija għandu jati dritt l-residenti kolla permanenti tal-Latvija li jihdu sem fil-elezzjonijiet. Meta il-Latvija il latvija ħat tirrispetta din ir-riżoluzzjoni. Ah. Eh, eh, kif jgħidu l-Ingliżi meta jtiru il-majali, eh, ġifiri qatt pratikament mumma se jiġru dal-affarijiet. Irridu nwaqfu din id-diskriminazzjoni ta' 350 residenti tal-Latvja. Il-kellim uża eżempi minn lingwi differenti ta', ta dan, dan il-mod il-wieħed jgħid qatt ma se tiġri din il-ħaġa. Issur eh, il-kellim li jmiss. Grazzi, eh, President. Issur Enċu. Illum l-avvenimenti se jbidlu l-istoria fl-Afrika ta' Tramuntana ma jistawx dawn il-mexxejja jibqaw fis-seta hemm forum ta' dittatorjat li pajjiżi oħrajn eh, jikkonsidraw bħala demokrazija ħarsu li Romatija, Romanija. Naturalment wieħed huwa innoċenti sa kemm jiġi provat ħati. In-nies għandhom jitħallew fil-libertà jekk mhumiex teddida sikurtà pubblika. Bħalissa Sur Bazescu huwa periklu jek jibqa' f'postu. Per eżempju l-istqarrija li għamel is-Sur Bazescu fi Strasburg, ftit ġranet qabel ma ġi arrestati sur Konstantinesku. u għal li membru tal-oppozizjoni ġi arrestat u laqas laqas ġabuħ l-orti il-din il-persuna. Jiddeċidi u personalment min se jiġi arrestatu u meta. Grazzi, signora Kretu. Mikrofono. Grazzi, President. Jena nishti nixbet l-attenzjoni ta'kom fuq il-persekuzzjoni tal-oppozizjoni politika fir romania Dejjem iktar l-autorità qed tiġi użata mill-gvern qed jużaw austerità u dan qed ikollu effett negattiv fuq il ejxin miżuri antidemokratiċi edin jittieħdu biex eh, biex jgħinu l-gvern wieħed mill-membri tal-oppożizzjoni ġi arrestat u dana qed juri it teddidiet ta' li l-oppożizzjoni qed ibatu anke il-budget qed jiġi użat għal klijenti tal-gvern. Il-gvern beda protesti soċjali u aħna nixtiju nappoġġawhom. Aħna nħossu li dinja hija ħaġa importanti. Bżonn jittieħdu miżuri biex eh, nevitaw il-erda eh, tal-demokrazija fir-Rumanija. Grazie, signora President. Sur Cortes Lastra. Huwa pjaċir kbira lija Dan l-aħħar fi Spanja kien impatt ekonomiku bejn il-gvern il-mexxejja ta' trade unions u tal-organizzazzjonijiet tal-kummerċ. Spanja tista' iġib l-enerġija biex tiġiret kontra dawn l isfidi Tista' saħħaħ il-welfare state dan il-patt soċjali huwa eżempju uniku f'dan f'din l-era ta' kriżi globali. Turi li s-soċjetà kollha tista' tingħaqad biex tadotta ftejmit biex eh, tħares lejn biex tafaċċa l-sfidi tal-futuru biex Spanja ssir pajis b'saħħtu. Terġa. Grazzi. Bekna l il-punt fuq l-agenda wasalna fl-aħħar ta' sezzjoni tagħna tal-lum. Issa s-sessjoni li tmiss se tkun għada fil-ħodu mid-disa